Eh, tal-Aġenzija Spazjali u tal-Industrija Ewropea. Jena naqbel miegħek, Sinjora Jela Sender. Eh, u dan najdu anki bħala ex komissarju tal-Ispazju. Issa naddu għal rapport Hautala, proposta tal-Kumitat Legali. Minu favur, kontra, astensjonijiet, il-rapport e jiġi approvat il rapport Stefanek. Eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. E votaw 569 favur, 12 72 kontra u 12 l-astenzjoni. Rapport Negrescu, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolħati vota? Votazzjoni maluqa? E il-rapport negresku jiġi approvat. Issa naddu għal rapport Austrevicius fuq il-ftejim ta' assoċjazzjoni. Għandek il-mikrofonu. Mikrofonu. Istur Fleckenstein. President, naf li dan id-dibattitu għamil nihda l u kien hemm ftit nis prezenti u dana il wasal il-moment biex nilqaw il-President Speaker tal-Parlament fil-Moldova għawnek prezenti u pjaċir kbir illi huwa prezenti għawnek. nilqaw il-delegazzjonijiet kollha kapijiet ta' statu, delegazzjonijiet parlamentari kollha jamlunna pjaċir. Mela naddu għal rapport Austravicius fuq l-assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Repubblika ta' Moldova. Fil-paragraf 7 għandna uh, emenda orali il-onorevoli eh, Howitt jishtiq jitkellem. Grazie President biex nżid il-klim fl-aħħar tal-paragrafu 7 u jibatu l-missjoni tagħhom biex josservaw l-elezzjonijiet fit 30 ta' novembru tal-2014 u dan bilna fuq u mal-kollegi tal-IPP. Għaw xie oppozizjoni għal din l-emenda? Mela, nivvotaw fuq dan il-paragrafu 7 kif huwa emendat oralment. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Approvat. Paragrafu 29. Emenda numru 2. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Namlu verifika elettronika għax mux ċar il-vot. Kulħat vota? Votazzjoni maluqa. E, test maddix. Emenda numru 4. Paragrafu 31. Favur? Kontra. Astenzjonijiet. L-istess maġoranza. maddix Mela, e, promessa A, emenda numru 3. Minu favur? Kontra? astenzjonijiet għaddit. Wara il-premessa L, emenda numru 1, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Mela risoluzzjoni kolla kemmi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd i vota Votazzjoni maluqa. Il-rapport huwa approvat. Issa il-rapport fuq il-rakkomandazzjoni Austrevicius fuq l-assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u il-Repubblika ta' Moldova. Il-votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni maluqa Rakkomandazzjoni għaddit Issa naddu għal proċess ta' paċi fl-Irlanda ta' Tramuntana. Rezoluzzjoni prezentata minn sit gruppi b'emenda orali fuq il-premessa eh, A il eh, signora Pagazar Tundua. Grazie President. Fil eh, fej em eh, miktub illi rridu inneħu il-konflitti kolla nishti inżit il-klim, xiftit klim. biex nevitaw kull kas il-politika ta' impunita' għanna adġazzjoniet mela għanna 40 membru joġezzjona un naddu għal vot fuq il eh, fuq il-test oriġinali. <clears throat> Astenzjonijiet? Għaddit il-rezoluzzjoni. Il-rezoluzzjoni kolla kemmi favur, kontra, astenzjoniet il-rapport approvat. Issa naddu fuq l-azzjoni ta' Turkija li joħolqu tensjonijiet fil zona ekonomika esklużiva ta' Ċipru. Fil-paragrafu 6 emenda numru 5 eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħati vota votazzjoni maluqa l-emenda maddiċ. Wara l-paragrafu 6, eh, l-emenda 2 ġiet irtirata, l-emenda 3 bl-emenda orali, onorevoli preda. Grazie President, nishti niproponi li fit-test tal-emenda tlita inneħu il-pajizi u l-lista tagħhom u nżommu ir-referenza għal reġuni na naqbel għanna eh, l-bil fost il-gruppi politiċi biex namlu dan. Emendamento? Non vi oppożizzjoni a questo emendamento. Pon... Manara, lebda oġezzjoni. Mela l-emenda tlieta kif ġiet emendata eh, nivuta fuq għazza. Kontra, astenzjonijiet. Paragrafu 10, emenda numru 1 għaw votazzjoni maqsuma. L-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. It-tieni parti favur, namlu verifika fuq l-emenda numru, numru 1 l-ewwel parti. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda numru 1, tieni parti, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Fil-premessa A, emenda numru 4, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma ditx. Risoluzzjoni kolla kemmi. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Issa naddu għal situazzjoni umanitarja fis sudan Hemm proposta prezentata minn sitt gruppi politiċi. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Hanno votato tutti? Kulħat il-vota? Votazzjoni maluqa? L-emenda approvata. Il-paragrafu 20, emenda numru 4, favur? Kontra? Astenzjoniet? Addit. Emenda numru 2, wara il-ċitazzjoni eh, numru 10. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Addit. Wara il-premessa F, emenda numru 3, favur? Kontra. Astenzjonijiet. Addit. Risoluzzjoni kollha kemmi favur? Kontra. Astenzjonijiet. Risoluzzjoni approvata. Mela bekna l-votazzjonijiet u issa naddu għad dikjarazzjonijiet ta' vot tal-vot.